libertà u memx bżon li nataw lezzjoniet f'demokrazija minn nies illi f'pajjiżhom stess għandhom ħafna xogħol li baqalhom jagħmlu. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazie. Grazzi. U issa fissem il-grupp SD eh, l-onorevoli Lopez Aguiar, zewġ minuti.